Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Zaczynamy. Kolegi, sinjuru, innaddu għall-spiegazzjonijiet tal-voti nibdow mir-rapport tajn dwar il-protokoll tal-istatut tal-Orti tal-Ġustizja Ewropea l-ewwel kellima hija Iva Zanikki. Minħabba iż-żieda tal-kawżi pendenti l qorti tal-ġustizzja biex tiffaċċa din is-sitwazzjoni u rrid il-bżonn illi kollna l-umru ikbar ta' mħalfin minkejja l-isforzi dan il-qorti ma tistax tilħaq ir-ritmu tax-xogħol. Jiena naqbel mal-fatt illi jiżdiedu n numru ta' mħalfin minn 27 għal 39. il li miss huwa Charles Tannock. Grazzi, su President. Forsi jekk nistax nisħaq il-ġustizja li d-dum fi żmien hija ġustizja li ma nitanatax, jiġifieri dan il-backlog din is-sistema hija xi ħaġa li ma neħdux pjaċir bija minkejja l fat li kien hemm żieda ta' kawżi kull sena il-produttività, il-numru ta' kawżi pendenti qed jiżdiedu. Minħabba l fat li ma nistawx nindirizzaw is-sitwazzjoni jiena nappoġġa trattat tal-Lisbona iżda issa rridu nsaħħuha billi nejnu anka minħabba l-fatt ta' zida fil-kawzi li waslet din it tridan it-trattat. u bekk namlu minnajr dawn il-kondizjonijiet il-presidenti kollha tal-ħames kma mar ikunu prezenti dejjem jiena naqbel b'mod ma mal-streamlining ta' teħit ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u sabiex il-kostituenti tiegħi jiena taw iktar valura flus ikunu ħalsu grazzi. Il-kellim li jmiss huwa s-sur Hanan. Grazzi, grazzi fil-seklu 18 L-isqof Howley huwa qal li hu min għandu il-poter biex jinterpreta l-liġi jista jiġi konsidrat pala l-persuna li tista tfassar il-liġi. Din hija problema, problema intrinsika fi kwalunkwe sistema fejn is-setta ta' interpretazzjoni tingħata lit tribunal Iżda dan il-prinċipju wkoll tkabbar ħafna fl-Unjoni Ewropea b'żewġ fenomeni. L-ewwel nett il-fatt li m'hemm ebda kondizzjoni biex l-imħalfin fl-ICJ li jkunu mħalfin ġewwa pajjiżhom. L-unika kwalifika dek bżonn hija tkun igradwat fil-liġi ħafna minnhom ikunu politikanti uffiċjali li jkollhom ċertu aġenda federalista konsiderevoli. U dik l-aġenda federalista hija parti mid-speċifikazzjonijiet dawn il-persuni li jagħmluha din hija problema, problema f'kwalunkwe negozjat qed jiġu interpretati bħala kwistjonijiet jiet jiġu interpretati minn imħalfin li kollom ċertu aġenda jiridu iżommu ma dak li tajt il-liġi iktar milli ma dak li jasbu li huma stess. Grazzi ħadd il-rapport minn Aleksandra Tejn imħalfina temperim ta' Tribunal għas Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea, il-Sinjura Zanikki. Grazzi, Sur President, il-Tribunal tal- funzjoni pubblika ma mur b'seba mħalfin iżda r-rwol tiegħu jista' jiġi kompromess meta wieħed minnhom forsi jimrat jew ma jistax jagħmel x-xogħol tiegħu għal perjodu ta' żmien twil u bekk biex nevitaw tali sitwazzjoni biex ma jkunx jista' jindirizza s-sitwazzjonijiet tiegħu l-qorti tal-ġustizzja għandha ippreżentat proposta ta' regolament illi tagħti is-seta illi taħtar ċertu imħalfin ad interim. U bekk tan inħoss li tali proposta hija soluzzjoni raġonevoli għal problema prattiku ħafna li hija fjostakola il ġustizzja jiena naqbel mozħieħ ma din il-proposta. Grazzi ħafna għal darboħra il-Sur Charles Tanok. Kif għattilkom diġa dwar li siġej jiena naqbel ma dan il-din il-proposta ta' reforma ta' din il-sistema biex ikunu iktar mamra għazida fil-każijiet tal-Unjoni Ewropea wara trattat tal-Lisbona. Ma hemmx ebda proċedura biex tiġi sostituit mħallef jekk pereżempju dan jimrat. Wieħed ma jistax jifhem għaliex dan ma ġiex inkluż fl-istatut oriġinarju. Jiena naqbel ma' CST separat fl-istabilment tiegħu fl-2005 u jiena nixtieq nisħaq il-pozizjoni tal-grupp tiegħi jenna bżonn rati iktar speċjalizzati biex jipprovdu iktar konsulenza f'ambiti legali speċifiċi fosthom l-impressjonijiet tal-IT iżda rridu nkunu konxi wkoll dwar l-attivitizmu ġudizzjarju li ħafna drabi jagħmlu jgħidulhom dawk il-politikanti li jkunu ħatruhom. Grazzi ħafna. Il-rapport minn Goran Farm għajnuna finanzjara fil-qasam tal-networks trans-Ewropej tat trasportu tal-enerġija. L-ewwel kellim is-Sur Zemke. Sur Zemke mhux il-kelma lil Sinjura Zanikki. Grazzi ħafna, grazzi Sur President. Is-suq intern ma jistax jilħaq il-qofol tiegħu mingħajr infrastruttura moderna u effikaċi. Permezz tal-qbil il-intlaħaq bħala kontribut finanzjarju dan se jagħti imbottatura għas servizzi Ewropej għat trasporti l-enerġija u telekomunikazzjoni. Jien appoġġajt dan it-test tal-kollega Farm illa li xinħoss illi l-inġiba fis seħħ ta' ċertu infrastruttura ġdida jaffi kontribwixxi pożittivament għat tnedija miġdid tal-ekonomija Ewropea. Grazzi. Il-kellim għal-imis hija s-sinjura Pietikainen. U importanti ħafna li Il-Parlament jappoġġa networks Ewropej, trans-Ewropew, dawn huma kwistjonijiet importanti għal programm tal-Ewropa 2020 għad koppi l-unika ħasra hija illi l-finanzjar qed nitkellmu biss dwar 10% ta' finanzjar skont il-bżonn li hemm bżonn, naħseb illi għad hemm bżonn ta' iktar finanzjar kontinu għal grid speċifiku biex inkunu nistaw ingawdu minn effikaċa enerġetika forniment iktar xira u nużaw eh, enerġija rinnovabli minn risorsi rinnovabli anke l-investimenti illi l-Europa kollha għandha tagħtu attenzjoni għalija rridu u koll nimmiraw il-rizorsi tagħna li dan. President jiena votajt ukoll favur dwar dan. Hemm ċertu dibattitu dwar jekk għanni xikonna ċertu tkabbir fuq livell Ewropej fl-10 snin li ġej wara Il-falliment tal-agenda ta' Trattat ta' Lisbona jiena xettiku li dan il-programm li jiena għandi ċertu tassib ukoll dwar valutazzjoni li hija importanti bħala gruppi sijar li ċaraw f'dan l-istadju l-ekonomiji ta' l-Europa tisfel m'għandhomx bżonn ċertu investimenti, għandhom bżonn ċertu swieq ta' xogħol flessibbli, ħafna drabi qed jiffaċċjaw problema ta' forniment, ħafna drabi hemm ċertu problemi ta' red tape, soluzzjoni ta' tkun Et jina xorta wahda naqbel ma l-izvilup l-infrastruttura pala prinċipju u la darba din inizjattiva taf twasal ċertu suċċess huwa minnu illi niprovaw issa sabiex namlu ċertu ikonna ċertu evidenza fit teħita ta' deċiżjonijiet biex immorru neħdu iktar il qoddim fi stadju iktar tard. Sur Peter Jar. Grazzi ħafna, President, jiena votajt favur il-rapport li għanna qoddim. Na tana kollu nishti eh, nejt illi eh, tlet kommenti dwar il-Project Bonds. Il-Project Bonds huma opportunità għal eh, finanzjar tal-proġetti billi jiġu inklużi ċertu finanzjar privat u mhix kwistjoni illi nitkellmu dwar multiplikazzjoni ta' risorsi ta', ta, ta flus jekk jaħdmu tajjeb jagħmel sens irridu nitalmu mill-passat mhix kwistjoni li nibnu toroq u infrastruttura il-fazi pilota importanti la li xanna nwedu l innis dak illi nistaw nwettqu. Kien hemm diversi wedit, diversi ideat mhux realistiċi ta' dawn il-project bonds ġviri irridu nżommu saqajna mal-art. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li miss is-sur Kelly. Grazzi ħafna jena ħad pjaċir li nappoġġa dan l-appul dan il-rapport ukoll der ċar li ħafna mill-Parlament kien favur 579 favur 32 kontra 9 assenzjonijiet jider ċar naf ikonna ċkar kooperazzjoni bil kondizzjoni li kondizzjoni mal bejn l-Unjoni Ewropea ma rridux ninsow l-Irlanda anke f'ambitu enerġetiku għanna konnessjonijiet mal-ġara tagħna tar-Renju Unit u anke forsi ġara oħrajn. Anke fir-rigward tat-trasport, ir-Renju Unit għandu trasport anke permezz tal-Eurostar forsi hija fikun hemm wieħed bejn l-Irlanda u r-Renju Unit. Jara li relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi qatt ma kienu aħjar milli huma issa. Anke grazzi għar Reġina li għamlet żjara fl-Irlanda uffiċjali u l-fatt illi ninaqdu flimkien fiżikament jaf ikun pass fid-direzzjoni tajba is-sur takkula. Sur President, l-qosor jiena naqbel ma' din il-proposta konsidra bħala proposta valida u importanti illi fin-networks trans-Ewropej li konna iktar tisħieħ finanzjarju jkollna strumenti ġodda għal dak il-għan qed naraw kif seri jaħdmu dawn il-proġetti għandna bżonn dawn il-proġetti illi joħolqu ċertu possibiltajiet ta' tkabbir it-kabbir u għalan tagħna dak li għandna bżonn bħalissa rridu insaħħu it-kabbir illa li xiddejn illi għandna jista jiġi indirizzat permezz ta' tkabbir. Dan huwa proġett illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun involuta biex toħloq situazzjoni ta' tkabbir sosteniblu f'konformità mal-programm tagħna 2020. Is-Sur Daniel Hannan. Grazzi ħafna President għal darboħra qed nipprovaw nofqu iktar biex noħorġu mit-tilwim, iktar konsum mingħajr ebda produzzjoni, iktar sussidju huma il-problema iktar mill soluzzjoni din mhix xi ħaġa daqstant popolari kulħadd iċabċab meta xi ħadd jattakka l-konservattivi Britanniċi Naħseb il-burdata tal-kamra tista' tiġi interpretata f'ambitu psikoloġiku. Forsi nista' nitlob lill-kollega tiegħi Charles Tanak li huwa psikjatra biex jispjega f'ambitu mediku. Ħadd met jieħu pjaġir f'dan it-taħwit ħadd ma jkun jista' jkun qed jieħu pjaċir fil-kriżi, fil-kriżi li qed taħkem l-Ewropa u ħadd ma jista' jgħid li hekk kattilkom jiena qabel. Irridu nisimgħu li dawk il-persuni illi analizzaw is-sitwazzjoni sew biex nevitaw sitwazzjoni hekk fil-ġejjieni. Aħna qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin minħabba ċertu nfiq bla razan u ma nistgħux noħorġu minna jekk ħankomplu nonfqu. Grazzi ħafna. U dan ehm, kien l-aħħar kellim dwar dan il-punt il-kwistjoni li jmiss hija riżoluzzjoni dwar il-politika Ewropea dwar ix-xatt tal-Punent u l-Ġerusalem tal-Vant għandna sitt kelliema ser nibdew mis-Sinjura Pietikajnen. Sur President, is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani hija waħda sensittiva u importanti għalhekk li kwalunkwe dikjarazzjoni politika li nagħmlu tkun waħda fil-fatt bilanċjata u nippruvaw anke nappoġġaw l-iżviluppi f'din iż-żona. Jina appoġġajt bil-vot tiegħi dan rapport minħabba illi rajt illi hemm ħafna sofferenza u traċedji umani. U l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għandu jieħu pożizzjoni ċara favur politika fejn violenza li miex meħtieġa tieqaf u nżidu s-sens ta' sigurtà anke fil-vant nofsani. Il-kellima li jmiss is-Sinjur Angelili. Grazie President dak li għaddej palessa fid-dinja rbija tagħmel aktar urġenti l-ħtieġa tal-progress ehm, fil-paċi fil vat nofsani. Aħna rridu nħarsu lejn l-ambizzjonijiet tal-poplu tar-reġjun ġifiri tal-Palestinjani kif ukoll tal izrael tal izrael U aħna rridu illi jkun hemm l-paċi fir-reġjun. Il-attakki minn Gaza, il eh, fat il-settlements li qed jikbu kull ma l-attakki ġejjin fuq il-Panis tal-Palestina. U tbatija speċjalment għan nisa u t tfal tal-Palestinjani. Eh, u dawn huma kollha fatturi illi qed imur kontra din is-soluzzjoni taż-żewġ stati. Il-konflitt huwa essenzjali konflitt westanti li n-waqfu hissa. Għarna bżon negozjati paċifiċi. Irridu nibqaw noqdu l-ura minn li azzjonijiet li u kredibilità tal-proġett sabiex inkunu nistaw eh, eh, eh, nprovaw b'ximot naqbżu dan il status quo inaċċettabbli. Paul Murphy. Grazzi ħafna kellem li mes Sur Paul Murphy. Grazzi ħafna Sur President. Il-Pol il-politika brutali tal-Izrael u l- u l-ġliet li jkun hemm fuq l jisban fil- fil-fatt irridu nindirizzaw, irridu naraw illi naqsu il-pressjonijiet soċjali u fil-fatt nġibu l qoddim id-drittijiet dawk li huma palissa um, oppressi. Nixtieq ngħidilkom illi wieħed mill-komunitajiet li jiexu fil-Palestina mal bedwini l dwar 2300 li palissa din fil-periklu illi jitneħew minn darom. U ma jridu għam imorru jiexu 300 metru biss il-bot minn landfill li jem fi belt Izrael, fl-landfill rip il-belt tal-Izrael. Dawn il-kustjoni rridu jifqu, rridu naħdmu kontra l-oppressjoni u kontra l-okkupazzjoni fil-vant nofsani u naraw li kunem alternativi xirqa. Grazzi ħafna Sur Tanok. Dan huwa żmien kritiku għall negozjati ta' paċi b'mod partikolari dwar minħabba l-inizjattiva ta' paċi fil-qarbija. Aħna ma nistgħux nimminaw il- niminaw il-kwistjonijiet u ma nistgħux nżidu it-tensjonijiet. Irridu li jkun hemm soluzzjoni ta' żewġ irrit li kulem soluzzjoni ta' żewġ stati fejn l-Izraeliti jgħixu fil-paċi u l-Palestinjani kolom iċ-ċans li fil-fatt jitejbu il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Ma rridux fil-fatt nippreġudikaw negozjati bejn il-partijiet interessati u nisperaw il negozjati jerġa' bdew għal-paċi bdew l-iktar fis possibbli bejn iż-żewġ stati. Dan ir-rapport kien fih biss eh, eh, kien biss ikkundanna lill iżrael Dawn il-kwistjonijiet huma diffiċli ħafna u rridu illi ikun hemm kompromess miż-żewġ naħat u rridu ngħinhom sabiex jilħu ftehim illi idum ftehim ta' paċi. Grazzi ħafna issa sur takkula. Grazzi ħafna sur President. Jiena kelli nivvota kontra din ir-riżoluzzjoni minħabba illi sfortunatament dan it-test dwar il-vant nofsani ma kienx daqstan ġustu leġitimità tal-Izrael fil-fatt eh, ġiet mistoqsija u ġiet imminata irridu li jkun hemm il-libertà tal-espressjoni u nixtiequ li fil vant nofsani jkun hemm paċi paċi dejjima. il-Pepe għamel suġġeriment il il-Hamas għandu jaraf l-istat tal-Izrael u għandu jappoġġa s-soluzzjoni ta' żewġ stati u biex u hekk jiqaf iwaqqaf għanti l-attakki tiegħu kontra l-Izrael għadhom kif bdew għalhekk nispera li l-Parlament Ewropew jappoġġa il-vot il-valuri tiegħu stess u jibmod tal il-valuri tiegħu Ġerusalem hija l-kapital tal-Iżrael, il-kapitali tal-Iżrael ma tistax iġi maqsuma u jekk noħolqu stat naħlqu għanzi żewġ stati indipendenti fih irridu fil-fatt nirrispettaw il fatti storiċi. Grazzi ħafna is-Surjar. Grazzi ħafna Sur President. Jina fil-fatt nixtieq nappoġġa bisih il-proċess ta' paċi fil-fatt nofsani u nixtieq ovvjament illi m'hemmx soluzzjoni faċli Aħna fil-fatt segwejna l-avvenimenti minn qrib u nafu illi mhux sew illi tiddeċiedi biss bejn wieħed jew liħor. L-affarijiet mhumiex ċar is-simir, trid is-soluzzjoni tan-nofs. Naħseb li din ir-riżoluzzjoni kienet ixaqleb wisq għalnaħa waħda. Naħseb li l-interessi tal-Iżrael mhumiex qed jiġi rikonoxxuti sew f'dan ir-rapport u m'hemmx separazzjoni ċara bejn iż-żewġ stati, nippreferi li kieku jkun hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew illi tagħmel demarkazzjoni ċara bejn dawn iż-żewġ naħat. Grazzi ħafna. Dak il-ħar kellim għalhekk is-sessjoni tiġi sospiża sa tlieta tura f'sinhar. Grazzi ħafna narakom.